pilastri prinċipali tal-presidenza tagħna, Ewropa ta' konverġenza, Ewropa aktar sigura, Ewropa bħala eh, attur globali u Ewropa ta' valuri globali. Taħt il-pilastru Ewropa ta' konverġenza, il-presidenza għamlet eh, sfida eh, sforz kbir biex tmexxi l-qoddim il negozjati fuq l-MFF tal-ġejjieni mill-2021 sal-2027 Aħna milna dan kemm fuq livell politiku kif ukoll fl-oqsma individwali tal-qasam. Ħdimna wkoll fuq negozjati fuq numru ta' fajl sostanzjali li għandhom bħala mira l-konsolidazzjoni tal-swieq kapitali u bankari. Aħna kon naħdimna biex naraw li il ġejjini fuq medda twila ta' żmien ta' suq wahdini ikun garantit. Kif ukoll l-enerġija, l-affarijiet soċjali, tibdil fil-klima, ġbir dawn l-aspetti kollha ta' suq intern għamilna progress fuqhom għamilna ċertu markaturi u dawn ħajjgħidu jgħinu l Finlandja u l-Kroazja li huma iż-żewġ presidenzi l-oħra ta' triotana. tagħna l-sfidi tal-età digitali, l-intelligenza artificiali, dawn huma kollha affarijiet li indirizzajnihom fl-ewwel set ta' konklużjonijiet li huma propju eh, dedikati għal dan. Il-presidenza tagħna għamlet kontribuzzjoni importanti sabiex nikkonsolidaw il-suq waħdin digitali u dan permezz ta' direttiva fuq il-marki tal-awtur u komplejna nikkonsolidaw is-suq intern suq waħdini. Aħna rnexxinna wkoll nifukaw il-ħidma tagħna fuq il-konsolidazzjoni tal-dimensjoni soċjali tal-Unjoni. Din ukoll hija ta' priorità sabiex inkunu nistgħu nistabilixxu ehm, suq waħdini ta' Ewropew mill-perspettiva tal-Unjoni tal-Enerġija, id-direttiva fuq il-gas naturali rat proposta għal emenda din ġiet adottata u dan ħajatina għafas regolatorju waħdini u trasparenti għal regolamentazzjoni tal-gas naturali ma' pajizi terzi. Aħna faċilitajna u koll konsiderazzjoni ta' viżjoni komuni fuq medda twila ta' żmien u dan bilan li niksbu neutralità tal-klima aħna adottajna l-ewwel regolamenti fuq l-emissjonijiet ta' vetturi tqal Ewropa li hija aktar sigura ġvirtini pilastru din ukoll kienet parti mill-attività tagħna sabiex inżidu sigurezza fl-Unjoni Ewropea sabiex nkunu nistgħu nilħu l-aspettattivi taċ ċittadini tagħna. Għana konsolidajna il-mandat tal-Aġenzija tal-Frontieri u l-Gwardjani tal-Kosta, aħna adottajna l leġiżlazzjoni fuq l-interoperabilità u bekk batna messaġġ ċar li l-informazzjoni Ewropea u sistemi ta' intelligence iridu jkunu komplementari reċiprokament. Dan huwa eżempju eċċellenti ta' kif nistgħu nkomplu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri sabiex nkunu nistgħu nikkonsolidaw is-sigurtà interna kif ukoll il-funzjonalità taż-żona ta' Schengen. U ovvjament ir-Rumanija għandha eh, lan li tipparteċipa b'mod sħiħ f'dan il-qasam. Bħala migrazzjoni aħna minna sforzi sabiex nmexxu qudiem negozjati fuq ir-riforma ta' sistema ta' politika anzi ta' migrazzjoni u għażil Ewropew hemm ħafna differenzi f'dan il-qasam imma xorta waħda irnexxielna eh, nimmexxu l-qudiem in-negozjati fuq id-direttiva tar-ritorn u aħna ħdimna sabiex nirranġaw l-arranġamenti eh, temporani kif ukoll finalizzajna negozjati fuq l-operazzjoni ta' Network Ewropew ta' uffiċjali ta' kollegament fuq il-migrazzjoni. Bilan li intejbu risposta tagħna tal-ċiber attakki aħna adottajna qafas ta' penali sabiex inkunu nistgħu niġġieldu dawn il-attakki ċibernetiċi u għall ewwel darba wkoll se jkun hemm sanzjonijiet fuq nies li huma involuti fl-attakki ċibernetiċi li jeddu l-Unjoni u kella l-Stati membri tagħha. rumanija ħad azzjoni f'dan il-qasam. Ħad tipprova tilħaq l-għanijiet tagħha li jkollha aġenzija speċjalizzata Ewropea propju f'dan il-qasam. Issa dwar dimensjoni esterna tal-attivitajiet tagħna li hija riflessa fil-pilastru diskret bħal Ewropa għatur globali, hemmhekk għamilna sforz sostanzjali sabiex nikkonsolidaw profil ta' Ewropa effiċenti. U għamilna dan billi onorajna l-impenji internazzjonali tagħna. Aħna għamilna progress floqsma rilevanti bħal Balkani tal-Punent, il-Sħubija tal-Vant, kif ukoll ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed. It-tkabbir huwa investiment ġeostrateġiku fil-prosperità ekonomika kif ukoll il-benessri u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea fil-Balkani tal-Punent fl-isfond ta' ambjent kumpless irnexxinna nagħmlu progress kbir fil-fatt eh, progress storiku fl-aħħar sena kif ukoll żammejna miftuħin opportunitajiet strateġiċi u dan permezz ta' subijiet fir-reġjun qed naħseb dwar l-Albanija u il-Maċedonja tat Tramuntana li niksbu l-għanijiet tagħna din hija xi ħaġa importanti ħafna f'Ewropa tal-valuri komuni. Il-fake news din hija realtà eh, li m'hemmx dubju dwarha aħna batna lil kunsill Ewropew rapport fuq kif nistgħu niġġieldu il-fake news u nassiguraw l-elezzjonijiet Ewropej jistgħu jsiru bl-aħjar mod għan iħor prinċipali tal-presidenza tagħna kienet li nġildu l-antisemitiżmu l-xenofobija kif ukoll il-diskors ta' mibeda u kull forma ta' intolleranza aħna nittamaw li dawn l-isforzi ħajkomplu u jkomplu jkun jinżammu mill-presidenza ta' trio l-imsiħba tagħna aħna nemnu li jekk nipromovu il-kwalità jew l ugwaljanza bejn is-sessi din hija xi ħaġa importanti mess li hija riflessa wkoll fl-istruttura tal-istituzzjonijiet Ewropej fil-Parlament u l-Kummissjoni. Aħna ħdimna sabiex nikkonsolidaw il-proġett Ewropew u tul is seċċur xhur tal-mandat tagħna aħna urejna li il-pro-Ewropeanizmu rrit ikun appoġġjat minn azzjoni kontinwa. Jiena impenjajt ruħi personalment fuq dan sabiex ikunu nistaw inwaslu presidenza eh, li taħdem sew u dan għamiltu permezz ta' motivazzjoni personali għal xina verament eh, juġbuni l-ideali tal-proġett Ewropew jina parti mill-ġenerazzjoni li kibret din l-aspirazzjoni li nikkompletaw l-integrazzjoni Ewropea u nirrikonoxxu dan xi fisser għar-Rumanija. Jiena nemmen li s-sens ta' rikonoxximent u sinifikat li għandha l-Unjoni Ewropea fost iċ-ċittadini tagħha din hija xi ħaġa li trid tiġi kkoltivata b'mod kostanti. U trid issir anke billi niksbu riżultati konkreti. Il-proġett tagħna biex nipromovu l-Ewropa m'għandux ikun ibbażat fuq ċirki konċentriċi jew inkella eh, veloċitajiet differenti, il-Rumanija ħad kompletati lan komuni tal-konsolidazzjoni tal-proġett Ewropew kif ukoll li inwet u l-integrazzjoni u l-isħubija ta' pajjiżna fil-żona Schengen hija xi ħaġa importanti ħafna għalina. Fil-fatt aħna diġà qegħdin naġixxu bħala membru de facto ta' Schengen u aħna ħankomplu naħdmu pragmatikament biex inkomplu eh, nipromovu l-prinċipji ta' dikjerazzjoni tibju. Aħna verament għanna l-qalbna il-valuri demokratiċi u l-istat ta' dritt. Iżda huwa importanti li mandux ikun hemm differenzi bejn stati membri għaliex dawn id-distak imbagħad jistgħu joħolqu standards differenti għaċ-ċittadini Ewropej. Fl-eżerċitar tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, ir-Rumanija ikkonfermat li hija membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea u dan juri l-leġittimità tal-aspirazzjoni tagħna li nalqu il-kooperazzjoni u il-mekanizmu ta' verifika. Jina nkompli nemmen bil-qawwa li l-ġejjini tagħna, il-ġejjini tagħna il-koll ma nistgħux nimmaġinaw ħlief fiħdan Ewropa aktar b'saħħitha u koeżiva. Jiena ħdimt mill-qalbi biex nikseb dan lan ċertu konfidenza u professjonaliżmu. Jiena konvinta li l-isforzi li saru mill-Presidenza tal-Rumanija fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea huma bażi sostanzjali sabiex inkunu nistgħu immexxu quddiem l-Aġenda Ewropea fil-Presidenza li jmiss u jiena nawgura li żbaxxru xewqat lill-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill. Grazzi ħafna. U grazzi tal-appoċ li tajtuna f'dawn l-aħħar sitt xhur kif ukoll għal kooperazzjoni pożittiva jiena konvinta li il-presidenzi il-presidenza li timbidel ta' l-aħħar sitt xhur li kellha Rumanija se tibqa' fil-memorja tar-Rumanija u anke tal-Unjoni Ewropea bħala presidenza li kienet suċċess. Grazzi. Grazzi ħafna, President Anzila. Issa Mara Sefkovic, il-Viċi eh, President tal-Kummissjoni, grazzi tal lina għatmana. magħna. Sur President, eh, Prim Ministru, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew dejjem huwa pjaċir li nkun f'din il-Kamra speċjalment illum għaliex dalodu, intom kontu qegħdin titkellmu dwar il-viżjoni u l-aspettattiva ta' Unjoni Komuni għal ħames snin li ġejjin tal-waqt tkunu qegħdin tivvotaw propju fuq dik il-viżjoni, ġifieri aħna nistgħu eh, ngħaddu għal perjodu leġislattiv li jmiss, perjodu li jiġi f'żminijiet deċiżivi minħabba l-isfidi kif ukoll minħabba l-opportunitajiet tagħna lkoll. Il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew bil-mandat b'saħħtu grazzi għall-ola rata ta' parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet li kellna eh, fl-aw aħħar 20 sena m'hemmx dubju li dawn ħajkunu kruċjali għaliex flimkien Aħna naqsmu ir-responsabilità għall-Ewropa għaliex sabiex l-Ewropa tirnexxi, irridu naħdmu bħala tim, eh, ovvjament naħdmu fuq il-kompromess bħalma dejjem namlu u fid-difiża tal-interessi Ewropej komuni. Jiena nemmen li dan kien il-każ mhux biss waqt il-Presidenza Rumena li aħna qegħdin nitkellmu dwarha lum wara nofsinhar, imma kif ukoll kien l-ispirtu tal-ħidma tagħna f'dawn l-aħħar ħames snin. Nixtieq nirringrazzjak, eh, Sinjura Prim Ministru, tal-isforzi li għamlet ir-Rumanija biex tmexxi l qudiem lill-Ewropa. Palma għet biex inkunu nistgħu niksbu riżultati il-Parlament, il-Kunsill u il-Kummissjoni rritu jaħdmu id fit biex jippruvaw jiksbu l-interessi ġenerali tal-Unjoni Ewropea u dan naraw ħanka fil-fatt li sallum 354 proposta li ġew prezentati minn din il-Kummissjoni ġew adottati u 90% minnhom ġew adottati b'unanimità. Din ma kienx ħaġa ovvja, kellha bżonn ħafna xogħol, kompromess u jiena fiduċjuż li l-Parlament il-ġdid ukoll ħajkun kostruttiv l-istess mod. U dwar dan nixtieq ngħid proset lill presidenza Rumena lill ministri il-President, il-Prim Ministru kif ukoll l-Ambaxxatur ambasċatur għall-Unjoni Ewropea għal ħidma eċċellenti tagħhom u l-ħafna kisbiet tagħhom. Intom investejtu ħafna sforzi biex talqu kemm jista' jkun falz leġislattivi qabel l-aħħar sessjoni plenarja tal-Parlament li kien hemm qabel f'April. Iġbir din kienet verament pass maġġel politiku għax irnexilkom talqu design file fl-ewwel mid-ġurnata tat-terminu tagħkom u dan juri kemm intom kontu id-dedikati u rittu taħdmu. Naħseb mod partikolari dwar tisħiħ tal-direttiva tal ehm, fuq it-tisħiħ tal-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri din kienet diffiċli. U għalek anka il-kollegi tijaj Arjas Kanjete, Miguel Arjas Kanjete ġija u għek miħaj biex nirringrazzjawkom anka għal-ħidma li għamiltu fuq din. Imma naħseb ukoll dwar il-progress li għamilna fuq l-aġenda soċjali li kienet priorità għal din il-Kummissjoni mill-bidu net. Grazzi għal ħidma tal-Presidenza Rumena, issa għanna standards minimi eh, għal ġerituri li jaħdmu u dawk li jihdu in-nies li huma ola aħna qed nagħtu aktar appoġġ għal parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Aħna għamilna kuntratti u kondizzjoni tax-xogħol aktar trasparenti u prevedibbli għal kull forma ta' xogħol mod partikolari eh, ħidma eh, atipika bħal eh, xogħol part-time jew on demand. mbagħad, inqas minn sena wara li għamilna proposta li nistabilixxu l-awtorità tax-xogħol, il-Presidenza Rumena irnexxilha tagħmel dan realtà issa dwar l-MFF li miss. Il-Presidenza Rumena għamlet biċċa xogħol eċċellenti hemmhekk ukoll fuq in-negozjati kif ukoll biex immexxu l qudiem il-proposti settorjali. Sar saru proposti tajbin inkluż fuq waħda mill-iżjed punti kritiċi żon l-istrumenti budġetarji ta' żona euro. Ejja immexxu dan il qudiem bid-determinazzjoni tal-presidenzi li jmiss. Aħna lkoll nafu kemm huma komplessi n-negozjati tal-budget jew kemm jistgħu jkunu, imma fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni ta' rieda politika u issa għandna bżonn nieħdu deċiżjoni li ħa taħloq ċertezza stabilità għal ġejjieni taċ-ċittadini tagħna u għan-negozji tagħna. Sur President, eh, Signora President, Prim Ministru, ehm, kollegi, Rumanija uriet li f'din is-sena ta' sfida tal-bidla istituzzjonali ir-Rumanija qed tieħu nifs biż-żewġ pulmuni tal-vant u tal-punent. Aħna nistgħu rajna dan fil-summit ta' Sibju fid-9 ta' Mejju dan kien mument importanti kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll rumanija Aħna stajna naraw kif eh, il-kuluri tal-Unjoni Ewropea kienu verament qegħdin leqqu. Kien hemm 27 kap ta' stat li qablu li komplu jibnu ġejjieni Ewropew flimkien Palma qalet diġà l-Kummissjoni fil-passat aħna nemnu li l-Rumanija għandha tkun membru sħiħ ta' żona Schengen u jiena għal darboħra nerġa' nitlob lil eh, stati membri li jpoġġu Rumanija f'posta f'din l-Ewropa mingħajr frontieri. U palma edna fil-passat l sforzi fuq l-istat ta' dritt u l-ġlida kontra korruzzjoni ma' kruċjali rridu nżommuhom għaliex in-nies hekk jistħoq L-aħħar sentenza minna ħatija hija dinni hija fil-fatti ġejja minħabba esperjenzi personali jina zort il-pajis tagħkom eh, qabel u wara t-tibdiliet il-kbar li saru. Għalek nishtiq najt l ewwel presidenza ta'kom xi tkun xi ħaġa li il-pajjiż kollu kemm hu għandu jkun kburi għaliex għamiltu biċċa xogħol verament tajba nixtieq nirringrazzjakom prova ngħidha bil-Rumen Muċmesk. Grazie. Grazie ħafna Sur Vice President Sefcovic. Issa nisimaw il-kellima għal gruppi politiċi l-Onorevoli Kovacev għal grupp tal-PPE. Grazzi ħafna President, Signora Prim Ministru, Sur Kommissarju. L-ewwel net għannom tal-grupp tal-PPE nixtieq nifraħ l President Johannes lilek, Prim Ministru l-Gvern tiegħek, il-poplu tar-Rumanija u l-dawk kollha illi għamlu l-presidenza tagħkom waħda ta' tant suċċess. Intom assumejtu r-responsabbiltà f'mument ta' sfida l-Ewropa perjodu immarkat mill-teddida eh, tal-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l tiġdid Ewropew eh, li beda permezz tal-elezzjonijiet Ewropej kien hemm stennijiet kbar biex intom eh, tipprovdu leġislazzjoni u anke tmexxu gwida eh, tipprovdu gwida għal prioritajiet tal-futur waqt il-Presidenza Rumena l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna progress bħal pereżempju suq diġitali uniku direttiva dwar il-gas u l-Unjoni Bankarja. Il-Kummissjoni diġà semmit ġuħut minnhom daw flimkien aħna wkoll għandna impenn qawwi fuq livell Ewropew għal perspetti tal-tkabbir għal Balkani tal-Ponent. Aħna nħedġu l-presidenza rumena biex iżomm dan il-punt fuq l-agenda tal-Unjoni Ewropea wara is summit ta' Sofja nħarġet roadmap għal futur Ewropew ta' dan ir-reġjun. Aħna napprezzaw l-isforzi tal-Presidenza Awstrijaka u dik Rumena fl-appoġġ u e, t-tisħiħ ta' dan l-impetus. Wasal il mument illi nħarsu lejn ir-realtà kif inhi Aħna ma rridux illi noqgħu lura, ma rridux illi jkun hemm problemi, ma rridux illi jkun hemm diffikultajiet sabiex il-pajjiżi terzi jistgħu jiksbu iktar influwenza. Din is-sitwazzjoni mhix se tkun fl-interess tal-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Rumena bdiet bil-motto koeżjoni, valur Ewropew komuni u iva Ewropa iktar koeżiva tfisser Ewropa aktar b'saħħitha ħafna files importanti inalqu b'suċċess u jiena hawnhekk nixtieq insemmi l-ftehim fuq ir-regolament dwar il-Gwardji tal-Frontieri u tal-Kosta it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tagħna biex nagħmlu kontrolli fuq il-frontieri dejjem kienet priorità l grupp tagħna. U l-iktar libertà importanti li apprezzaw il-ċittadini tagħna hija il-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea din tista' tkun garantita biss jekk aħna konna sikurezza fuq il-frontieri nkunu nafu minn qed jaqsamhom dawn il-frontieri Aħna fil-Bulgarija tajna eżempju tajjeb fuq il-sigurtà msaħħa fuq il-frontieri esterni. Għanna livell li ta' protezzjoni fuq il-frontieri esterni tagħna anki blajnuna ta' solidarjetà Ewropea li qiegħda tiggarantixxi s-sigurtà tal-Ewropa kollha kemm Il-grupp tal-PPE irrid li ikun hemm gwardja tal-frontiera u tal-kosta Ewropea aktar b'saħħitha li kollha kapaċitajiet li jistgħu jintużaw meta pajjiż ikun taħt pressjoni migratorja eċċessiva. Naqblu mal-tisħiħ tal-Frontex baxar artelef gwardja tal-frontieri eh, addizzjonali sabiex jgħinu li dak li jeżistu diġà. Umbat kien hemm dibattitu fuq l-MFF għal programm ta' li jmiss il-Pepe irrid Ewropa ambizjuża u għal dan għandna bżonn il-mezzi li jkunu indaqdaqs l-ambizzjonijiet li għandna ma nistawx illi l-Unjoni Ewropea Zom kelmta lejn iċ-ċittadini jekk aħna ma nagħtux lodot meħtieġa sabiex taddattaruħ l-Ewropa għal bidliet illi id-dinja għaddejja minnhom. Aħna Infaħru l-Presidenza Rumena għal progress eċċellenti li għamlet fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena. Huwa importanti illi aħna ma nillimitawx is-sem tal-totali tal-budget allokat tal-politika ta' koeżjoni u miżuri relevanti wara l-2020. Il-fondi ta' investiment jissaħħu l-investiment tagħna u jnaqsu il-differenzi soċjoekonomiċi bejn ir-reġuni u anki jġildu kontra l-faqar u hawnhekk ir-Rumanija u wkoll kemm aħna rridu nagħmlu ferm aktar biex niġġieldu kontra l-faqar fl-Unjoni fl-opinjoni tagħna. Madana kollu, aħna kieku konna napprezzaw kieku il-presidenza rumena kienet kizbet riżultati aħjar fil-diskussjonijiet waqt il viċina tal-vant. U eh, sfortunatament il-Kunsill għadu mhuwiex lest li jagħti aċċess lill bulgarija u r-Rumanija fiż-żona Schengen. waqt il-negozjati għal ħatra tal-prosekutur pubbliku Ewropew, il-PPE appoġġat il-ġlieda kontra il-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, imma l-Unjoni tagħna mhijiex waħda finanzjarja biss. Imma hija bbażata wkoll fuq il-valuri għalhekk jew ma ninsewx l-Unjoni Ewropea bbażata fuq il valuri tal-demokrazija, stat ta' dritt u rispett ta' drittijiet fondamentali. L-istat ta' dritt huwa importanti ħafna għalina fil-PPE fl-aħħar nett ir-rwol tal-presidenza mhux biss li tiżgura li l-aġenda tal-Unjoni Ewropea titmexxa minn jum għal ieħor imma anke li jkollha prijoritajiet strateġiċi għall-futur u hawnhekk kien hemm is summit importanti li ġie organizzat f'Sibiu mill-President Johannes kien hemm id-dikjerazzjoni ta' Sibiu li ġiet iffirmata fejn kienem bil kif għanna namlu biex ikon Ewropa iktar b'saħħitha, iktar maquda u iktar demokratika. Iktar 50% ta' ċittadini ħarġi jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej issa wasal il-moment li l-Presidenza Finlandiża tkompli bil-din il-ħidma u li taħdem Mana u mal-President tal-Kummissjoni Ewropea li nittamaw se eh, jkun maħtur illum wara nofsinhar sabiex jimplementaw il-programm ambizzjuż illi ppreżentat is-Sinjura von der Leyen tal-ODU. Grazzi ħafna għaxol xogħol li għamiltu aħna s-saħar għanin li nkomplu naħdmu mal-Presidenza Finlandiża. Grazzi ħafna, Sinjura Garcia Perez. għall snd Grazzi, President, Signora Prim Ministru, ir-Rumanija kella l-presidenza tal-Konsil f'mument importanti ħafna għal futur ta' l-Unjoni tagħna. Ma kienx biċċa xogħol faċli mhux biss minħabba l-sfidi bil-Brexit pereżempju u anki għal perjodu qasir ħafna li kien hemm biex taħdmu kienet presidenza għażira minħabba l-elezzjonijiet Ewropej, però kienet waħda li verament ħallit il-frott. U għal dan jiena rrid nifraħ il-Gvern Rumen u jiena kontenta li llum nista' nagħti merħba f'dan il-Parlament lil Sinjura Danċila. Kien hemm ħafna ftejmiet li ġew finalizzati u xoħut ukoll għamlu xogħol importanti biex iwittu triq għal ħruġ potenzjali tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea sabiex l-impatt ikun limitat kemm jista' jkun kemm għaċ-ċittadini eh, tar-Renju Unit u anki għal ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Intom rittu tiffaċċaw il-bżonnijiet ta' ċittadini, il-bżonnijiet tagħhom x'inhuma Għalek, il-koezjoni li waħda mill-ikbar espressjonijiet ta' solidarjetà bejn iċ-ċittadini u anki solidarjetà bejn it-territorji. Aħna nafu illi reġuni tal-Ewropa huma bosta l dak li qegħdin jisfaw diżabitati għaliex iż-żgħażagħ ma jarawx futur hemmhekk għalek, l-Ewropa ta' konverġenza hija kienet ideja tajba ħafna li rridu li l-Unjoni Ewropea tuża teknoloġiji ġodda trasformazzjoni ekoloġika sabiex toħloq opportunitajiet ġodda fit-territorju kollha tal-Unjoni tal-Unjoni kważi ferba xhur il-presidenza rumena naxxila tala 80 fajl leġislattiv u 10 ftejmiet istituzzjonali importanti bejn is-suċċessi l-iktar importanti tal-presidenza tagħkom. Irrid insemmi b'mod partikolari xogħol preparatorju l-ftejmiet fuq proposti settorjali għal qafas finanzjarju multianwali għas seba' snin li ġejjin. Dan il-budget komunitarju irridu li il-Kommissjoni li taħdem bih il-Kommissjoni. Issa, meta jkollna budget sot, aħna nistgħu wkoll immexxu l-qoddim il-politiki li iċ ċittadini qegħdin jistennew minn għandna. Il-Presidenza Romena irnexxiela tippromwovi mezzi biex issaħħaħ il-pilastru soċjali b'aktar protezzjoni tal-ħaddiema kollha permezz ta' direttiva relatata għal kondizzjonijiet tax-xogħol ġusti u l-twaqqif ta' l-Awtorità Ewropea tax-xogħol xi ħaġa li għalina kienet verament importanti u ħaġa oħra illi nixtieq insemmi bħala waħda mill-akbar kisbiet tal-leġislatura li mis li kienet l-adozzjoni ta' direttiva biex navvanzaw fil-konċiljazzjoni kombinazzjoni tal-ħajja professjonali u dik personali li tinkludi għall-ewwel darba il leave tal-paternità imħallas. Umbat hemm l-Ewropa ta' solidarjetà, l-Ewropa tal-ġustizzja ta' opportunitajiet indaqsu gwaljanza bejn is-sessi manki valuri ta' diversità li huma tant meħtieġa quddiem dawk li jridu jużaw il- il-biża biex iżommuna f'postna rridu niġġieldu kontra r-razziżmu, xenofobija u anki l-forum kollha ta' intolleranza. Sinjura Prim Ministru Danċila, issa intom edin taddu ridni l-presidenza oħra dik finlandiza li set kompli tibni fuq ix-xogħol eċċellenti li għamiltu intom biex nibnu Ewropa diversa, eh, progressiva u ġista li huwa propju dak li ċittadini Ewropej qegħdin jitolbu. Grazzi. Grazie. Grazzi ħafna għal Group Renew Europe l-Onorevoli Tudorake. Grazzi ħafna. President eh, Prim Ministru Danċila, Vice President Sefkovic. L-ewwel Presidenza Rumena tal-Unjoni Ewropea f'termini tekniċi u diplomatiċi kienet waħda li irnexxiet ġew magħluqa design file leġislattiv waqta. U ikolli ngħidilkom grazzi eh, għax-xogħol li għamiltu. Madana kollu f'termini politiċi ma nistawx eh, najdu l-istess ħaġa hija ħasra illi il-gvern ta' Bukarest kien iktar moħħu fi kwistjonijiet marbutin ma' tmexxija mal-gvern tiegħu u din in-nuqqas ta' ambizzjoni politika kienet ukoll mbagħad imsejsa fuq eh, retorika eh, mhux daqshekk pjaċevoli fil-Parlament. Ir-Rumeni ikkastigaw dan l-approċ fl-elezzjonijiet ta' 26 ta' Mejju. Iċ-ċittadini Rumeni ħarġu biex jivvotaw għal Rumanija Ewropea u ħatfu din l-opportunità li waslet wara bosta snin. Hemm ħafna files sensittivi u importanti ħafna qudiem il-Kunsill illi ma sar ebda progress fuqhom. Jiena rrid insemmi tlieta minnhom l-ewwel irridu eh, eh, noħorġu diskussjoniet fuq l-MFF mill-impass illi edi edha fih mannix inħallu l-affarijiet jaqaw lura kif ġara eh, l-aħħar darba fejn imbagħad il beneficjari aħarin kellhom ibatu l-konsegwenzi u mbagħad il-politika komuni tal-agrikoltura u l-politika ta' koeżjoni li joħolqu iktar konverġenza bejn il-vant u l-punent u tramuntana u nofsinhar tal-kontinent tagħna Hemm bżonn ta' finanzjament adegwat u standards minimi fuq livell Ewropew. Imbagħad irridu wkoll naħdmu fuq il-prosekutur pubbliku Ewropew. Dan din hija kwestjoni ta' rieda politika qed nistenna l-Presidenza tal-Kunsill tiġi biex jiddiskutu mal-Parlament Ewropew sabiex jintlaħaq ftehim mal kemm jista' jkun imbagħad iridu iktar eh, avvanzi fuq il-migrazzjoni l-kontrolli fuq il-frontieri il-Parlament, il kunsill u l-Kommissjoni jridu jkollhom skambju ta' opinjonijiet fuq il-futur ta' żona Schengen li ma tħalli ebda stat membru jaqalura. Rridu niskuraw ukoll illi jkun hemm kontrolli fuq il-frontieri esterni. L-Onorevoli Lambert. Merħba, Sinjura Prim Ministru dejjem pjaċir illi eh, ikonna kap ta' gvern jew ta' stat hawnhekk għamnek irrit mill waqa il-kredibilità tal-Konsil intom għandhom il-leġittimità ta'kom kull wieħed minnkom għandu din il-leġittimità imma għandkom responsabilità partikolari meta e, ikun imislilkom biex tmexxu l-presidenza u veru għar rumanija wkoll veru fuq il-livell e, ta' xogħol organizzattiv u amministrattiv iva nollu l-kom il-kappella li xir-Rumanija irnexxiela illi tieħu rridni fideja għal presidenza u veru illi izminijiet żminijiet kienu diffiċli minħabba l-elezzjonijiet kien hemm ħafna pressjoni biex jingħalqu ċertu dossiers u għalhekk naħseb illi eh, mortu tajjeb fuq dak il-lat. Imma hemm dawk id-dossiers illi mhumiex fost dawk id-design illi huma dossiers emblematiċi l-Kunsill innifsu eh, fuq kull wieħed minn dawn fuq waħda minn dawn il-laqat kull darba jsemmi il-fajl il file il tal azil u l-immigrazzjoni f'palli kieku kien iktar importanti minn dawk kollha mill oħrajn Palli kiku kien priorità. Issa inna erba snin li nisimgħu li l-Kunsill jgħid dawn l-affarijiet kull darba illi eh, jena tina la presidenza dejjem kulħadd iħambaq fuq il-migrazzjoni, migrazzjoni, migrazzjoni, frontieri, frontieri, frontieri u għadna nistennew il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq ir-riforma tal-Ażil u Migrazzjoni dan il-pakkett propost snin ilu mill-Kummissjoni li fuq il-Parlament ħareġ eh, u vota bil-maġġoranza fuq u għaddan għaddew sentejn u intom xammintu biex tmexxu l-affarijiet. Wieħed mir-ruoli tal-presidenza li huma forsi inqas ovvju appropju illi meta jkun hemm l-affarijiet blokkati tneħħu l-ostakoli. Però le intom dan ma għamiltuħx. U l-anarmità issa e, e, qed tintuża bħala skuża biex jibblokkaw l-affarijiet u hemm iktar minn stat membru wieħed illi huwa lest illi jibblokka kollox fuq dan suġġett dan ifisser illi fuq dan is-suġġett li intom stess qegħdin tajdu kemm importanti ma għamiltu xejn. Xejn u intom bħal dawk l-istati membru membri l-oħra, 28 stat membru oħra kolla xorta. Un hemm aspett ieħor illi s-sema kellim ta' qabli ġifieri reputazzjoni. Meta pajjiż ikun qed imexxi l-Unjoni Ewropea huwa essenzjali illi dan il-pajjiż ikun jirrappreżenta l-valuri tal-Unjoni. U l-gvern tagħkom x'eżempju ta' proset. Jien hawnhekk issa mhux qed nitkellem dwar ir-Rumanija bħall-Ungerija u l-Polonja li dejjem insemmuhom bħal pajjiżi kollha għandhom posthom fl-Unjoni Ewropea imma l-gvern illi llum qiegħed imexxi dan il-pajjiż tagħkom huwa gvern illi eh, huwa magħruf minħabba li iż iżomm mod brutali manifestazzjonijiet paċifiċi, mhux waqt il-presidenza ma xorta waħda kien il-pajis tagħkom u l-gvern tagħkom huwa gvern illi eh, huwa ossessjonat palli kikum mill-ideja illi jagħmel ġustizzja il-kontroll fuq il-ġustizzja sabiex jevita illi il-politiċi jkunu ikkondannati għal korruzzjoni naħseb illi l-enerġija politika ta' dan il-gvern huwa qiegħed propju eh, juża għal dawn l-affarijiet qed nara li l-bosta rapporti li ħarġu mill kunsill tal-Ewropa, il-Venice Commission u anki mill-entità tal-kontra korruzzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa ma jagħtu ħadd ma qed jagħti kasom u qegħdin isarfu għal xejn. Intom tridu illi tibblokkaw il-prosekutur il, il, il, il pubbliku Ewropew Aħna għadna qegħdin nistennew issa il-possibilità illi nkunu eh, nistgħu eh, nalqu fuq dan il-fajl ukoll għalhekk dak illi qed jagħmel gvern tiegħek ma jagħmilx ġieħ la lill-Ewropa u laqas lir-Rumanija. Ir-Rumanija jistħoq il-aħjar. Grazzi. Grazzi onorevole. Grazzi. Issa l-onorevoli Bej għal grupp ta' l-identità u demokrazija. Signora Prem Ministru, President, kollegi, Matul il-Presidenza ta' Rumanija, jiena mort ħafna drabi Bukarest tal-Konferenza tal-Presidenti mal kunsill tal-Ministri f'Novembru, imma anki f'April li għadda meta kellna dibattit fuq il-ġejn tal-Ewropa, kull darba aħna semmejna l isfidi l-kbar li l-Ewropew ċivilizzazzjonijiet komuni jdu jiffaċċjaw flimkien fuq livell internazzjonali l-identità, l-frontieri, l-ekonomija, il-protezzjoni tad-data, l-intelligenza artifiċjali, l-industriazzjoni mill-ġdid li hemm bżonna jew inkella kif se nżommu l-agrikoltura tagħna. Fuq dawn is-suġġetti kollha l-Unjoni Ewropea qatt ma kienet preżenti, qatt ma kienet effiċjenti fuq il-kummerċ rajna x'qed jiġri mal-Amerika Latina u l-Vjetnam, ġifieri sistemi li huma l-inqas favorevoli għall-ekoloġija. Ovvjament il-gvern ta' Rumanija rridu ngħidu li dan dejjem ġin stigat mill-Unjoni Ewropea li dejjem tistrumentalizza l-istat ta' dritt biex il- dejjem naraw li mhux il-rida tal-poplu tirbaħ. Umbat il-Kummissjoni ta' Brussel u dejjem kolla l-inizjativi leġislattiva, l-direttivi kolla u tara li hija t trattat dejjem dik l-iskuża il-prezidenzi jiġu jimmorru imma l-Kummissjoni tibqaw anke mod kif taġixxi. Is-Sur Timmermans se jżomm ukoll il-rwol tiegħu li dejjem jiġifieri jistiga u jgħid kont dawk il-pajjiżi li jifqu lill-Kummissjoni lej kontra Rumanija, forsi eh, kontra l-Italja u Salvini, kontra l-pöpli li biex eh, l-gvernijiet li għandhom leġitimità demokratika jipprova jġibilhom minn stabilità. L-Europa tal avant minsija l-Germania ta' Merkel dejjem insibwa kullimkien jew bil-rappresentanti tagħha jew dawk li għamluha ta' rappresentanti. Qed naraw iġifieri li l-ideoloġija tal-liberalizmu tal-immigrazzjoni din mhux dejjem qed nifhmuha law wara totalitarizmu dawn il-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant ma jridux ċiċedu għal dik li tgħid il-Kummissjoni, speċjalment jiġifieri għad-distribuzzjoni tal-migranti. Fuq dan u anki fuq il-riforma ta' dritt tal-azil li qed naraw iktar migrazzjoni regolari il-riforma ta' Dublin erba ġiet imblukata fil-Kunsill, ħaġa tajba di mill-Ungerija eh, fost oħrajn U rajna ġifiri li għall-inqas jekk eh, din il-presidenza jekk forsi ma mxieċ fuq ċertu dossier għall-inqas eh, ma ġalieċ li ċertu dossier jimxu. Issa fuq is-sinjura li setu irritni tal-kommissjoni. Smajna ġifiri bil-prezidenza ta' eh, Finlandja iktar federalizmu inqas protezzjoni ekonomika. Dawk li jiddefendu l-popli tal-nazzjoni se jkunu dejjem iktar attenti biex jaraw li l-Unjoni Ewropea ma tkunx dik li se eh, tiddistriġġi l-Ewropa. Grazzi ħafna issa. Is, l-ICR is-sur Tomasic. Signora Tomasic. Grazzi. L-ewwel eh, presidenza tar-Rumanija tal- ehm, din il-presidenza l-ewwel darba li kell ħadet irridni f'idea fi żmien meta kien hemm l-elezzjoni tal-Parlament u anki meta r-Renju Unit kien qed jaħseb biex jitlaq l-Unjoni Ewropea din il-presidenza irnexxiela tagħmel xogħla sew. Din il-presidenza se nibqgħu niftakruha għal ħafna inizjattivi importanti għal ftejjimiet anki mal-Parlament, direttiva tal-gas, il-programm għall-Ewropa Diġitali, l-ewwel programm tal-ispazju, għall-emissjonijiet tal-carbon dioxide tal-vetturi l-kbar u anki l-inizjattiva tal-Gwardja tal-Kosta tal-Unjoni Ewropea. Anki jekk pereżempju fil-qasam tal-immigrazzjoni u dak tal-azil se tasar iktar xogħol, Presidenza tar-Rumanija tista' isservi ta' eżempju ta' kif l-istati membri juru li għandhom rwol importanti f'dan il-komunità ta' popli. Po L-eżempju ta' Rumanija hija l-opportunità biex nerġaw nġeddu il-fiduċja bejn il-vant, il-pajjiżi tal-vant u tal-punent imma dan mhux dejjem ġara nafu li l-membri l-ġodda u dawk tal-vant ġew marġanalizzati dan huwa messaġġ ħażin li qed nagħtu meta naraw li hemm min qed jipprova jlaħaq mal-pajjiżi tal-ponent dejjem ġifri jiġu rispettati tradizzjoni differenti. Rajna ġifiri li hemm isom l-istati tat-tieni grat Rumanija imma urriet li f'din l-Ewropa l-ġdida hemm biżejjed ambizzjoni, hemm biżejjed erf biex nikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u l-linji ta' politika tagħha. Jiena ehm, jiddispjaċini nara li dawn id-demokraziji li għadhom żgħar forsi ma tantx jafdaw l-Unjoni Ewropea eh, kull ma jmur qegħdin jikbru il-membri iktar antiki ehm, li forsi jridu jkunu dominanti eh, naraw li mhux qegħdin nafdawhom anki jekk għandna x'nitilha, x'nitalmu minn għandhom. L-Ewropa l-ġdida ma tridx biss tibni um, fuq dak li sar mill-Ewropa l-qadima. Aħna rridu naraw li l-Unjoni verament tkun maquda fid-diversità il-mottow tagħha u ma tibqax tara li ikun hemm iktar ċentralizzazzjoni u nevadvax dan iġib l-intolleranza iktar konflitti li ikunu diżastrużi għall-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sinjura. Is-Sur Papa Dimulis għal gwe. Grazzi ħafna. Sinjura Prim Ministru, Sur Sefkovic, aħna qegħdin nitkellmu fuq dak li sar matul presidenza tar Rumanija. Sate qabel il-Parlament Ewropew se jivvota fuq il-kandidata li ġiet proposta bħala President tal-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament, inti l-periodu ta'kom ta' presidenza kien diffiċli mħabba l-elezzjoniet tal-Unjoni Ewropea, tal-Brexit u anki l-problemi soċjo-ekonomiċi fl-Ewropa. Imma mill-lat pozittiv nistaw nejdu li intom il-kom tal u numru ta' dossiers. Imma għad baqa oħrajn importanti, suġġetti importanti ħafna li għadhom iħazbuna ħna bħala Unjoni Ewropea, bħala Parlament Ewropew bħala ċittadini Ewropej li dawn li ma vvazzajniex bihom, per eżempju, il-fatt li ċittadini Ewropej jitolbu li jkun hemm budget qawwu qawwi li ma jdajjifx il-politika ta', ko ta koezjoni, per eżempju, dan ma avvanzax. Il-pilastru soċjali lanqas e, sur Eh, Misefkovic ma kienx hemm avvanz ma nistawx fl-aħħar niddeċidu fuq l-idħul minimu ta' fl-Unjoni Ewropea Xiftit ta' sija ilu smajna il-Senjura Ursula von der Leyen li li eh, għamlet dawn il-wedit, wedit li kien diġa bilom il-President Juncker jiena ma rridx inkun inġust ngħid li kien hemm passi pożittivi li avvanzajna fuqhom pal pereżempju l-attitudni kontra l-pożizzjoni tat Turkija il-pożizzjoni ta' Turkija huwa minnu li aħna rridu dkomplu nappoġġjaw il-valuri Ewropej, speċjalment meta jiġu medda minn xi pajjiż li jkun viċin tagħna. L-Ewropa tal-Vant ukoll bżon inkomplu bil-eżempju tajjeb li ta' pajjiżi ġifiri fil-ftajim ta' prespess għal Maċedonja tal-Tramuntana u nispera li l-gvern il-ġdid se jkompli f'din it-triq u jirrispetta dan il-ftajim. Għalek qabel nala, Sinjura Prim Ministru. għannom tal-grupp politiku tiegħi u u kol għannom ta' eh, NGOs numru ta' qaqdiet nitolbok sabiex twaqfu dan it-trasport li li mhux uman ta' bejjem tal-annimali għax meta nitkellmu dwar pajjiż eh, Ewropew hemm bżonn nirrispettaw ukoll l-annimali tagħna. Issa, żewġ minuti għal Sur Pju, Iva, grazzi. Aħna nixti naħsbu li se dak li ngħidu mhux se jkun jiltaqa' tajjeb, imma anki gruppi oħra diġa eh, mhux dejjem faħru hawnhekk. Hawnhekk hawn smajna min jgħidlek kif ukoll inti għandek tmexxi pajjiżek. Imma fil-kuntest tal-Presidenza tar-Rumanija nixtieq nifra il-Simona ħale għal dak li nexxila tikseb Wimbledon il-nar is-sibt li għadda. Verament kienet brava u rrit kemmi kapaċi, kemmi preċiża. U iktar u iktar se tista tispira ħafna eh, tfajlit zar biex dawn iktar jiparteċaw fil-sport. Issa, verament kella l-fejn tkun gburija din it-tfajla. E, Ija kienet qed tesprimi wkoll il-nationhood, mhux in-nazzjonaliżmu. Il-libdems mux edinaw biex jajdu li eżatt fuq dana. Fil- minn Bukarest sa Bajamare, sa Bajamare rajna ħafna bnadar ta' Rumanija jittajru. na' fuq li bl-sports verament nistaw naslu sabiex in-nies jiftemu u mod traġiku ikun huma x'inhuma l-proġett tal-Unjoni Ewropea dan iġib iktar asma u ma jġibx unifikazzjoni. U biex nsemmi l-erba pilastri inti għonu l-Prim Ministru, għajn nitkellmu fuq żewġ prioritajiet. Inti semmejt l-ekonomija, l-konverġenza permezz tal-xogħol. Issa nafu li eh, f'dan l-aħħar tliet snin u l-ar 16%, 20% fi Franza, 40% fil-Greċja ġifiri ġenerazzjonijiet sħaħ ta' zazax mandomx xol, ġifiri da ma jistawx jemnu fl-ideja l-Ewropew. U il-kapacità ta' divisa tal-Ewropa, il-fatt li mawx min irrid iħallas sa' divisa l-Unjoni Ewropea trid li kollha l-armata. Dan sejjejn dawk biss li jridu jimminaw is-sigurtà tal-Ewropa permezz tan-NATO meta il renju Unit jitlaq minnaw u dawk li jibqgħu hawnhekk, intom tistaw tkomplu taraw xqettam prezidenza tal-Finlandja. Imma naħseb mux ma jkollkomx għalfej tiċċelebraw. Anki dak li kisbet il-prezidenza ta' Rumanija, ejja niċċelebraw il-Simona ħalet din biss ġabet il-gburija għal dan il-pajis. Iva, Is-Sur Sefkovic. Iva, grazzi President, nishtiq nirringrazzja il-membri ta' dan il-Parlament tal-li saħqu fuq l-sfidi li għanna niffaċċjaw meta ridu nibnu l-Ewropa maquda, l-Unjoni Ewropea maquda tagħna u tajjeb iġifiri li inkomplu namlu progress bil-pilastru soċjali u naħseb li l-komissarju li jmissej eh, jieħu bis-serjetà il-tħul minimu l-social standards tagħna kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Kif anki eh, il senjura Garcia Perez. Nirringrazzjakom tal-intom semmejtu il-pozittiv tal-Presidenza tal-Rumanija, speċjalment meta miltu il-lista ta' dawn il-files importanti kollha li ġew eh, li ġew li huma lesti issa li ġew magħluqa. u ukoll nirrikonoxxi l-fatt li kellna kooperazzjoni veru tajba mal-Presidenza tal-Rumanija biex Eh, fuq il-files li għandhom xaqsmu ma' tibdi tal-klima ġifiri ħafna xogħol sar fi żmien rekord. Il-Presidenza ta' Rumanija bdiet eh, kienet fi żmien verament diffiċli, sena kruċjali. Ġifiri il-żmien ma kienx bħal tas-soltu, ma xogħol sar b'mod professjonali. Jiena nixtieq nirringrazzjakom u nisħaq fuq il-fat li jintom irnexxilkom anki jekk kienet l-ewwel esperjenza ta' preżidenza tagħkom naf li kemm jista' jikseb stat membru meta jkollu preżidenza għad eh, eh, dik li hija esperjenza u Jiena verament nemmen li mhux biss l-investiment li għamiltu intom fil-futur tal-Unjoni Ewropea, Ma dan jista' jifisser iktar xogħol professjonali tal-Civil Service ta' Rumanija, l-esperjenza li nistakom inexxilhom jiksbu. Eh, intom għamiltu investiment fir-Rumanija lek, Onorevoli Prim Ministru, nirringrazzjak u nifraħlek għal din l-ewwel presidenza tagħkom. Grazzi ħafna. Issa Signora Dancila. Mulțumesc tuturor pentru aprecieri. Într-adevăr, România a deținut președinția rotativă. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll. Rumanija kellha din il-presidenza iva vera propju mument ta' sfida aktar milli esperjenzat l-Unjoni Ewropea qabel nirreferi għal proċess ta' Brexit, kif ukoll għall elezzjonijiet Ewropej, u l-attivitajiet tal-presidenza eh, li tinbidel li kienet eh, ristretta għall-ewwel mit ġurnata, aħna f'mitt ġurnata li nikkonkludu design kważi mit file u jiena naħseb li r-Rumanija ħadet pass il qudiem u fil-fatt il- għal-Rumanija eh, eh dinja bażi għal ċelebrazzjoni għal poplu kollu kemm hu. Dawk li jemnu fir-Rumanija u jixtiequ li Rumanija tiġi rappreżentata b'ċertu dinjità. Jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet li aħna xtaqna nagħmlu, iżda mhuwiex faċli li nibnu kunsens bejn 28 stat membru li għandhom prioritajiet differenti. U aħna nafu li tul il-presidenza li tinbidel, aħna rridu naġixxu bħala broker biex nifaċilitaw il-kunsens u dak huwa propju dak li għamlet ir-Rumanija li jirnexxilha tikseb dan ir-riżultat. Issa dwar l-MFF, huwa minnu jiena konvint li il konvinta li l-Parlament il-ġdid li ħajkun qed jaħdem flimkien ma' istituzzjonijiet Ewropej oħra se jilħaq ftehim fuq dan. Imma r ħadet pass kbir il-qoddim fuq dan il-kapitlu dwar il-politika ta' koezjoni u koll u anka il-politika agrikola komuni. Il-proġetti jistaw ikomplu mixin il-qoddim sabiex proġett ikun effiċenti kif nixtiequ l-koll, hemm bżonn li jkun eh, appoġġjat bil-pjanar finanzjarju. Meta niġu għal koezjoni aħna nemnu li għandna bżonn ta' koezjoni għandna bżonn ta' għaqda fl-Unjoni Ewropea. Huwa biss bil koezjoni li ħajr nexxinna nagħmlu progress sinifikanti. Jiena konvinta li aħna ħanamlu aktar progress maġġel fl-imkien. Jina nemmen li l koezjoni hija importanti immens, mhux biss tul il-presidenza li tinbidel, Jiena nemmen li l-koezjoni għandha tmexxi l-azzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea e, Sur Kuraki, ħanna nwieġeb lilek. Sur Todoraki għan wieġbek direttament, il-presidenza ġiet immexxija mill-gvern tar Rumanija. ma kienux biss diplomatiċi il-laqat ġew immexxija mill-ministri aħna kooperajna mod tajjeb ħafna mal-esperti ġviri kulħadd kien involut għamilna dan għar-Rumanija mhux kontra r-Rumanija. Kien hemm xi ħadd li saqsini ftit minuti ilu jekk jiena nemminx li l-MPs Rumeni u mhix ħajkunu maquda għal benefiċċju tal-immaġni ta' Rumanija, ma jenħan nitlaq minn u naqra eh, diżappuntata. Ejja, ma nresqux il-problemi li forsi għanna d-dar għawek fil-parlament, dawn ma jizidux eh, l-immaġni mod pozittiva. Kulħadd għal proset li presidenza rumena. Forsi kien hemm min ħaseb li seta' jagħmel aktar jew aħjar imma ma kritikawx kien ħafna MEPs li kritikaw il-pajis. Imminti għamil dan meta il-Viċi President għal hemm bazi għal ċelebrazzjoni għal Rumanija. U meta niġu għas saħħa edukazzjoni, eccetera, ippreżentaw proġetti pjanijiet. forsi inti mintix familjari bil-kizbiet tal-presidenza um, rumena jew li tul il-presidenza pajis ma tistax ma jistax jaġixxi għalih innifsu ma jrid jaġixxi bħala faċilitatur aħna kamilna. U dan kien proġett tant importanti għal pajjiżi, kien importanti immens għaċ ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. U jiena nixtieq li wasal għal kunsens Aħna sibna kunsens fil-Kunsill, fil-Kummissjoni, kif ukoll fost ħafna MEPs u mal-President tal-Parlament Ewropew ukoll. Aħna lkoll fimna li l-Unjoni Ewropea tinsab f'mument ta' bidla u jekk ma naġixux b'mod maqut ma nistawx ma jistax ikonna il-suċċess tal-proġett Ewropew. Irridu naħdmu id fit biex inkunu nista' dan u jiena nittama li dan jiggwidana anke fil-perjodu li jmiss li nkunu nistgħu nżidu valur għax iċ-ċittadini m'għandhom bżonn ta' skandli, irridu affarijiet li jżidulhom il-valur tal-ħajja ta' kuljum tagħhom, politiki li huma għal qalbhom. U jiena naħseb li jekk nagħmlu dan, nkunu qegħdin nagħmlu ħafna iżjed progress. Sur Lamberts tela, naħseb illi Rumanija ħaqqa li eh, eh, dak li għalla meta tkellem fuq il-files l-aktar importanti mill kwistjoni ta' Greco. Eh, aħna danna qegħdin issa naħdmu neżamina b'mod aktar dettaljat il-Belġju huwa parti minnu għandha 15 ir-rakkomandazzjoni x'timplementa. Issa fuq il-maġistrati aħna nixtiequ li jkun hemm l-indipendenza tal-ġudikatura u eh, qegħdin naħdmu fuqha u fl-aħħar nett nixtieq ukoll nirringrazzja lil kulħadd, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi emmnu fina. il-fiduċa fina ma kienx fiduċja fil-gvern rumen fil-diplomatiċi imma kienet il fiduċja fir-Rumanija li għall-ewwel darba kellha f'idejha r riedni tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Aħna palli kieku għamilna l-ewwel eżami f'dan is-suġġett u jiena nemmen kif eh, għatux eh, intom ukoll illi għaddejnieh dan l-eżami morna tajjeb ħafna fih. Grazzi għal kooperazzjoni tagħkom jiena nawgura kull suċċess il-Parlament Ewropew l ġdid u nittama li eh, f'dan il-Forum Ewropew li huwa wieħed tant importanti fejn jien naħdim tal disa snin illi intom se tirnexxu għaliex is-suċċess tagħkom huwa suċċess għall proġett Ewropew kollu kemm hu. Grazzi ħafna. Id-dibattitu mitmu hawnhekk, grazzi lill kollegi kollha li tkellmu hawnhekk, il-Viċi President Sefcovic, President Danċila, l-Ministri kollha li huma preżenti, kollaboraturi tagħhom nifirħilkom għax xogħol tagħkom għall impenn tagħkom u għada niftħu semestru ġdid. Grazzi ħafna d-dibattitu mitmum is-seduta sospiża sa' sitta. Grazzi.